din għal din il-ġimma, issa għanna dikjarazzjoni tal-Kummissjoni fuq il-laqa ta' livell oli dwar l-HIV u l-AIDS, il-Kummissarju Andru Kajtis. Dear President, Honorable Members of President, membri onorevoli, miljoni ta' nies madwar id-dinja et jajxu um, ehm, blades jew bl-HIV u għanna għamilna passi kbar il-qoddim fil-ġida kontra din il-marda, iżda jekk irridu niksbu suċċess u um, neħilsu minn dawn il marza l 2030 irridu namlu iżjed. Jintervjen il-President, Kummissarju, tieni minuta, Sinjuri, dawk illi ma jixtiqux jipparteċipaw f'dan id-dibattitu kieġobkom oħorġu mill-emiċiklu kemm jista' jkun malajr u keġabkom fiskit. Herr Kollege, sagenhaft. Herr Gualtieri. Herr Sir Gualtieri. Sur Tajani, hu paċenza, daqxejn il-Sur Gualtieri jgħidilna ċaw. Komissarju. Grazzi, President. kompli. Mela jekk irridu niksbu suċċess u neħilsu minn din l-epidemija tal-AIDS sal-2030, irridu namlu iżjed sforz sabiex nip Prevenu l-HIV u l-AIDS biex natru kulħadd ċans li kollu dijanjozi fi stadju bikri u li natu trattament adattat da daw kollha li għandhom bżonn. Il-Kommissjoni tilqa il-laqat l-veloli tal-Nazzjonijiet Uniti fuq il-HIV u l-AIDS li ser isseħ f'Ġunju ġewwa New York u il-Kommissjoni tappoġġja li għandu jkun hemm eh, tiġdid tal-impen. Dinja marda li qed taffetwa ħafna l-Afrika subsaharjana fil-fatt tnejn minn kull tlieta illi jiġu illi jomordu b'dawn din il-marda jiexu emmek. Awek fil-kontinent tagħna, fl-Ewropa tal-Vant, l-infezzjonijiet tal-HIV għadhom qegħdin jiżdiedu. L-Unjoni Ewropea għandha rwol issa biex it-tem din l-epidemija tal-AIDS kemm fil-żona tagħna kif ukoll f'pajjiżi imsieħba tagħna. Għandna nipprovdu iżjed appoġġ lil dawk il-pajjiżi li iżjed jeħtiġuh, speċjalment dawk eh, il-pajjiżi bidħul baxx. L-Unjoni Ewropea tiddariġi l-appoġġ tagħha dwar dak li huwa trattament u prevenzjoni sabiex tiġġielet il-lejt it-tuberkulożi u l-malarja. Dawn il-fondi hemm fondi li jenu sabiex jiprovdu trattamenti li iżjed minn 8 miljun ruħ. L-Unjoni Ewropea tipprovdi iżjed minn nofs il-fondi globali, iżjed minn biljun u nofs euro diġaġew ġew motija mill-budget tal-Unjoni Ewropea. Hemm pjanijiet fil-fatt sabiex noffru 470 miljun oħra bejn l-2018 l-2019 f'konferenza l ħassir f'Settembru. L-SDGs tas sena l-oħra urew illi kienem bidla fuq li nifukaw fuq il-mart lejn approċ iżjed integrata l dak li huwa l-bżonnijiet tas-saħħa tal-ċittadini. Hemm bżonn sabiex hemm bżonn ngħinu pajjiżi terzi sabiex eh, isaħħu l-kapaċità tagħhom biex jagħtu trattament aħjar, ehm, servizz saħħa ħjaru u ilma nadif ċittadini kollha tagħhom. Dan għandu jkun sforz ta' kulħadd il-emżon u koll li natu iżjed għajnuna l-pajizi bitħul medju. Fl-Unjoni Ewropea eh, sar ħafna progress, eliminajna il- eliminajna li tfal ikunu iżjed esposti għal din il-marda. Iżda għatem sfidi kbar u dimna, iżjed minn 300.000 ruħ fl-Unjoni Ewropea għandhom bżon trattament matul ħajtom kollha. 30,000 ruħ jimordu din il-marda kull sena għalkemm l-HIV xi ħaġa li tista' tipprevenija. It-trattament tal-HIV u l-AIDS jiswa il-biljuni tal-euro. L-Unjoni Ewropea trid taħdem iżjed ma' Stati Membri u ma' soċjetà ċivili sabiex issaħħaħ il-prevenzjoni, issaħħaħ l-testjar u sabiex ikun hemm aċċess universali għal trattament u għal kura. Mod partikolari rridu najnu l-Ewropa tal-Vant kif ukoll l-Asja ċentrali fejn din l-epidemija għadha qed tiżdied dana għandu jkun sforz ta' kollaborazzjoni. Irrid ikun hemm azzjoni sabiex najnu lil dawk il-pajjiżi kollha li huma affettwati. Grazzi. Grazzi ħafna il-Sur Buxoj. Grazzi ħafna President. Jiena nilqa l-preżenza tal-Kommissarju hawnhekk fis sessjoni plenarja u eh, naqbel miegħu fuq ħafna affarijiet li qal il-rapport il-ġdid tal-ġnus, tas-Segretar Ġenerali tal-ġnus maquda eh, fuq l-HIV AIDS ibissina fuq il-progress illi għamilna daw l-aħħar 15 sena minkejja però dan il-progress huwa possibbli il netilfu kollox dak kollu li għamilna sissa jekk ma nħidux iktar miżuri fil-ħames snin li ġejjin, u għalhekk għandna bżonn inżidu mal-investiment tagħna nsaħħuh, speċjalment fil-qasam tal-prevenzjoni. nofs il-nies illi huma morda mill-HIV AIDS daw l-aħħar snin mitu mħabba li kienem kellhom nuqqasa trattament. Kienem progressiva speċjalment mill-2011 fejn zgrajna eh, wkoll trattament antivirali għal xiet minn miljun persuni illi huma milquta minn dan il-virus u dan ifisser ukoll waqaf fejn nies illi mietu imma hemm ukoll impatti soċjali il-faqar, id-diskriminazzjoni, nuqqas ta' gwaljanza, speċjalment ta' dawk li huma popolazzjoni vulnerabbli. Nitkellem hawnhekk ta' dawn il-kategoriji ta' persuni li mhux supposti batu iktar minħabba diskriminazzjoni u għed nasib liktar fuq it-tfal. Statistika jurina mill-2000 sal-2014 numru ta' tfal morda Eh, naqas imma għad fadal ħafna eh, tassib fil-pajjiżi tiżviluppaw u għalhekk naħseb l-ambizzjoni tagħna bżonn tkun ferm iktar b'saħħi għandna bżonn noħolqu strument ta' ħarsin soċjali għandna bżonn niżguraw ukoll aċċess għal persuni għal trattament dawk fil jiġifieri milquta mill-HIV għal ħajja kollha tagħhom. Grazzi ħafna President. Il-kellim li jmiss, l-Onorevole grazzi ħafna President il-Konferenza ta' Nazzjoni Uniti ser tieħu nota tal-ħafna progress illi sar f'dan il-qasam f'dawn l-aħħar 15-il sena. Tana kien hemm progress fil-informazzjoni illi ġab miegħu ċli ehm, daħjar kontra dawn il-mart, ehm, kien hemm progress mediku ukoll, hemm informazzjoni s-soċjetà ċivili u numru ta' tobba illi ehm, illi reaġixxew b'mod koordinat qudiem dan qudiem din il-marda. Iżda, li lin mill-progress li għamilna u għazit importanti l-impenn li ħadna sabiex inkomplu nġildu kontra din il-marda. 40 miljon ruħ fid-dinja li għadhom qed minna. Fl-2015 mitu iżjed minn miljun ruħ minħabba l-HIV u l-AIDS u f'partijiet differenti madwar id-dinja għatem nisi li għadhom qed jimirdu biha kif ukoll minħabba fija l-Afrika u pajjiżi oħrajn qed qiegħda titlef ħafna min-nisa tagħha u mit-tfal tagħha. Ġifieri l-impenni li ħadna huma importanti ħafna. Issa dwar dawn l-impenni li ħadna li siet importanti huwa illi eh, l-impenn ta' design fil-mija, ġveri il-design fil-mija ta' dawk li kunu morda, jessir l-om tajba li design fil-mija ta' dawk li ġu diagnostikati bil-marda, jiġu offrut trattament li l-om u jirna xilom jimirdu minn min dan il-virus. Għalek naħseb l-Unjoni Ewropea trid Ehm, tħeġġeġ l-istati membri sabiex ikollhom pjanijiet koordinati, pjanijiet nazzjonali u strateġiċi sabiex jevitaw din l-infezzjoni li joffru trattament imma anka sabiex jiġġieldu kontra id-diskriminazzjoni. Dawn l-istrateġiji ma jridux jippermettu li f'ċertu pajjiżi bħal Spanja l-istrateġija nazzjonali tkun waħda dajfa u l-istrateġija koordinata ġrida kontra l-AIDS qed iġġib maħa żieda fl-infezzjonijiet għalkemm f'pajjiżi oħra madwar id-dinja il-numru qed jonqos. Grazzi, l-Onorevoli Gerens. Grazzi ħafna. Waħda mill-prioritajiet fl-2006 fil-qasam tas saħħa pubblika hija bla dubju eh, din il-konferenza brabta mal-finanzjament tal-ġlieda kontra l-HIV AIDS hija waħda mill prijoritajiet l-aktar kbar semmija l-Kummissarju l-Komunità Internazzjonali tiġi mistiedna biex eh, tassumi r-responsabilità. Huwa importanti li ma ninsewx din it-teddida kbira mhux biss għal dik li hija l-HIV AIDS imma tuberkulożi u mart ieħor il-malarja tkun żball kbir Kellna riżultati tajbin ħafna mill-2002 lawn u għalek naħseb li għanna nkomplu nsaħħu l-ġlida tagħna kontra dan il-mart. Irridu nittamaw li mhux biss il-Kummissjoni imma l-Istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea kif ukoll il-pajjiżi li huma industrializzati jifmu il-prioritajiet f'dak li għandu x'jaqsam mas-saħħa pubblika globali, f'dak li għandu x'jaqsam ma' din il-marda tal-HIV AIDS Dawk li kienu kontra l-iżvilupp tal-trattament jiġifieri li natu l-antivirals l pazjenti issa ammettew illi l-prudenza tagħhom eżaġerata ftit snin ilu kienet toħloq in ostaklu kbir u nuqqas ta' progress. L-aċċess għal kulħadd għal trattament eh, dan l-aċċess għal kulħadd jista' jista' jsir realtà jekk aħna nkomplu nippersistu nkomplu nibnu fuq dak illi eh, għamilna fuq l-2000, fis sena 2000, issa naħseb il-Komissjoni għamlet ħafna, issa l-umma l-istati membri illi jumma u koll jamlu l-istess. Domna Sanchez, un minut xi L-Onorevoli Sanchez, minuta u nofs. Grazzi, President l-HIV issa saret epidemija eh, globali bejn l-1981 u l-2007 għatlet kważi 25 miljon ruħ u l-lum għatem mizet minn 3 miljon l għetibatu minn dan il-virus. Il-program ta' Nazzjonijiet Uniti jikkoordina sforzi globali sabiex ikun hemm azzjoni kontra din l-epidemija u partant l-Unjoni Ewropea tkompli tagħmel iżjed eh, tappoġġa iżjed il din l-istruzzjoni, ma mhux bil-kliem biss, irid ikun hemm appoġġ reali u għalhekk għandna bżonn nerġgħu naħsbu mill-ġdid il-mudell tagħna tal-iżvilupp tal-mediċina biex dan ikun jaqdi il-poplu mhux il-kumpaniji tal-mediċini. Irridu illi dawk il-pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw ikun hemm magħhom eh, eh, li ma jkunx hemm mediċina li tkun protetta wis minn privattivi li ma jpermettux il-mediċini li nfirxu. Il-mediċini il-ġodda u li set moderni mhumiex aċċessibbli għal 95% ta' dawk li huma affettwati mill-HIV għaliex dawn jgħixu f'pajjiżi li qed jiżviluppaw dawn huma statistika ta' Nazzjonijiet Uniti. Imbagħad il-trasmissjoni ta' dawn il-virus isseħ b'mod sesswali li żjed għalhekk li zjed protezzjoni effettiva hija huma fil-fatt il-preservattivi. Il, Il-Parlament Ewropew fil-fatt kien ħeġġeġ li jkun hemm iżjed aċċess għal dawn it-tip ta' ta' preservativi u kif ukoll e, għanna nimbuttaw sabiex in-nisa ikollhom iżjed leħen sot u hemm bżonn iżjed informazzjoni. Grazzi. Uh, Donna Hautala, un minut. Onorevole Hautala. Arvoisa puhemies. Se, että Afrikassa... Grazzi. Il-fatt li palissa fl-Afrika e, nistaw ninnotaw illi hemm inqas każijiet ta' AIDS wara li nies e, eh, kuna ħadu trattament hija xi ħaġa pożittiva U dan juri wkoll li li permezz tal-investiment fil-ġlida kontra l-HIV nistgħu nwaqfu din l-epidemija sas-sena 2020. Xtaqt ngħid illi fil-xlok tal azja u f'parti oħra tad-dinja miġidenza kbira tal-AIDS u allura rridu nappoġġaw dak ix-xogħol illi jsir eh, favur dawk il-nies li iżjed vulnerabbli li għandhom bżonn li zjed ħarsin. Għanna bżon politika tal-medicina li tkun waħda loġika u rridu nikkonsidraw li anka l-kondizjoniet fil-ħabsijiet ikunu eh, kondizjoniet tajba. Grazzi. Um, Domnu Pedicini, 2 minuti e 30 de sekunde. Grazie, Presidente. Nishtiq ringrazzak, President. Esis kollegi, mela, mod ġenerali l għanuwa huwa illi eh, niprofaw nirdu din l-epidemija sa' HIV AIDS sal-2020 ma' qatt maħna se naslu jekk ma' nsolvux il-problemi tal-Afrika. L-iktar tal-Afrika tal-punentu dik ċentrali, speċjalment dak li huwa l-aċċess għal dan it-trattament antivirali għax jasal biss għal terz popolazzjoni li għandha bżonn ma' 35 persuni illi contribution design fil-mija tal-din eh, l-infezzjoni u 23 eh, huma mill-Afrika. Ma għandna problema wkoll hawnhekk fl-Ewropa ewropa L-Italja edha fit-12 il-post fil-ġerarkija hemm problema kbira u rajna illi eluf ikun hemm kull sena diagnosi eh, ġodda. Iġifieri huwa fondamentali illi nibdew b'dawn il-peġuri ta' trattament imma nibdew ukoll investiment ġdid hemm bżonn li wkoll nikkonsidraw illi fejn il-GDP huwa baxx ħafna x'imda huwa 20 eh, darba iktar eh, minn il-spiża marbuta eh, mal-trattament antivirali u għalhekk mhuwiex aċċessibbli għal mm, ħafna mill-parti ta' popolazzjoni għandna problemi ta' aċċess għal mediċini fl-Afrika u fl-istess waqt għandna eh, għandna problema għax għandna wis mediċini fl-Afrika ah, fil-Europa, skużawni, u għalhekk anke l-produzzjoni qiegħda biss f'djar farmaceutiċi u għalek huma fidejhom li jista' jiffissaw id-drittijiet intellettwali, il-prezzijiet u ma matanċ tantx qegħdin u fir-riċerka u għalek il trattament għal għalihom biex jisolvu problema tal-HIV dan huwa skandlox mhux qed jippruvaw kemm jista' jkun jgħidu din il-marda. Grazzi ħafna. Signorina Sirpa, Signora Sirpa. Grazzi ħafna. Jiena nixtieq nirringrazzja l-Kummissjoni ta' dikjerazzjoni li saret, l kummissjoni jatturi li għanda rieda qawwija biex issolvi l problema tal-HIV AIDS mhux biss fil-kontinent tagħna ma globalment. Huwa importanti li fl-Ewropa aħna nkunu minn ta' quddiem, inwittu triq għal dik li hija kif ħanaffrontaw affrontaw l-sfida. L-sfida hija kbira, imma ma nistawx ninsew illi l-ġlieda kontra l-AIDS, l-HIV AIDS, Dan huwa eżempju tajjeb ta' kif il-kooperazzjoni internazzjonali tista' tkun ta' suċċess. Aħna irnexxilna nippromovu mediċini ġodda, aħna rnexxilna ntejbu l-prevenzjoni. U anka rnexxilna ntawlu l-ħajja ta' dawk li mardu. Naf li dan mhuwiex biżejjed. U biex aħna namlu dak li mwedu, ġviri principalment li niprevjenu din il-marda, għanna erba affarijiet namlu. L-ewenet, rridu nisħu fuq il-prevenzjoni. Il-prevenzjoni tfisser anka drittijiet sessuali tal-bniet u n-nisa Ħaġa oħra li rridu nisqu fuq hija drittijiet tal-bniedem. Ġustizzja soċjali għandha bżonn edukazzjoni, nżidu l-arfin. Min jimrat għandu dritt għal trattament mingħajr stigma. Sintendi hawnhekk l-informazzjoni hija kruċali. Kif nafu l koll dawn il-problemi u ħafna drabi marbutin ma l-istatus soċjali tal-persuna. Jiena naħseb illi dan m'għandniex nħalluh barra mill-equation. Grazzi. Grazzi ħafna, President. Huwa eh, żgur skont rapport mill-ġnus maquda u nistgħu naraw aħna wkoll illi kien hemm progress sostanzjali imma dan huwa importanti ħafna l-prevenzjoni tal-HIV u ta' aids u ma nistawx noqogħdu bdejna fuq żanna u naraw biss il-progress ta' dan l-aħħar xi snin minħabba l-sforzu li hemm bżonn li nagħmlu biex tassew aħna nistgħu ngħidu l epidemija tal-AIDS. Miljoni ta' persuni li huma infettati u 22 miljun m'għandhomx aċċess għat trattament. Hawnhekk fil-Parlament qed ikollna dibattitu fuq il-mediċini u għalhekk għandna bżonn indaħlu wkoll dan l-aspett fil-politika ta' kooperazzjoni lejn l-iżvilupp il-nisa u it-tfal u mal-iktar infettati minn dan il-virus u għalek għan bżon u kol approċ li kun wieħed u kol għabbazati għabbazi tal-ġeneru. Għalek anki fl-Europa kol dinja sfida kbira u bżon nizviluppaw. Għaranna bżon u ukoll ovjament naraw li fil-dawl tal-krizi ekonomika xorta wahda il-xejriet għal-konsum tal-drogi u affarijiet oħra qed ikomplu għaddejjin u nafu li jġibu l-mart magħhom u għalhekk l-Unjoni Ewropea għandha bżonn eh, tieħu r-rwol tagħha ta' mexxejja u tkun tista' tmexxi għax għanna bżon ta' pjani nazzjonali biex ikun jistaw iraznu din il-marda, din l-epidemija, għanna bżon nsaxħu s-servizzi sanitarji tagħna biex hekk nigarantixxu l-universalità ta' ċittadini tagħna biex niċċieldu kontra din l-epidemija u epidemiji oħra li konna fil-futur. Grazzi ħafna. l Farija un minut xi 30 de sekundi. Grazzi ħafna, Jose Nasio, jekk joġbo, grazzi ħafna, ċer. Eżis kollegi, hija ħaġa ċara illi aħna ma minnix il-progress kollu illi suppost għamilna kontra din il-marda kif għal kummissjoni kif għal kummissjoni għandek miljoni ta' persuna din jiġu trattati b'dawn l-antivirali dawn l-antivirali dak jikonċernaw 30% ta' infezzjoni ġodda, però il-perċentwali ta' persuni li qed imutu qiegħed eh, jonqos imma xortam ħafna nis li qed jimirdu, allura dan ifisser li aħna rridu nagħmlu aktar. Min għandu din il-marda aħna rridu nassiguraw li u jkun jista' jgħix ħajja tajba b'ċertu dinjiet għandek ħafna u ħafna minn dawn il-morda li laqas għandhom aċċess għal mediċini. Eżis kollegi, ma nistawx nuru indifferenza għal din l-sfida l-kbira tal-HIV AIDS aħna Matul il-ħames snin li ġejjin irridu nimplementaw strateġija koordinata li tkun ibbażata fuq pilastri importanti li għandhom xaqsmu mal-mobilizzazzjoni tal-fondi, l antiċipazzjoni eh, fil-ġlieda tagħna kontra l-HIV AIDS u anka li l-istati membri saħħu is-sistemi tas-saħħa tagħhom u dawk illi anka għandhom il-marda dawk għandna eh, natuwom eh, priorità u anka li niprevjenu infezzjonijiet ġodda. U biss b'dan l-approċ olistiku li aħna se nkissru il-ċirklu vizzjus li wasal din il-marda. Jina nittama li sejjir nexxilna bħala Unjoni Ewropea tmu flimkien biex niksbu l-MDG. Obrigada, Presidente. A Unjoni Ewropea e Grazzi, President, l-Unjoni Ewropea u dawk li qed jipparteċipaw f'dan il-olja iridu jihdu impenn sabiex ehm, ma jkunx hemm stigma soċjali. Ħalli min ikun jagħtibati ma minn din il-marda ma jgħaddix ukoll mill-problema tal-istigma. Sfortunatament dawk li kolom din il-marda jispiċċaw kriminalizzati rridu nassiguraw li huma jkollhom aċċess għas-servizzi. Anka l-industrija tal-mediċini din aħna għandna nipperswaduha illi eh, l approach tagħha ikun eh, ħafna ħjar biex ma jkunx hemm sfruttament tal mediċin il ġodda li tkun qed tiżviluppa. Rridu anke nifukaw fuq dawk li huma żgħażagħ l-importanza hi li aħna niffukaw fuq in-nies u mhux din dawn l-industriji farmaceutiċi li tikomplu bl-isfruttament tagħhom għandna blue card. Eh, Sinjura, inti taċċetta? Msur Arnold? Grazie ħafna, ċer. Għandi mistoqsija li hija din jiena nifhem perfettament l-argumenti tiegħek minn fejn ġejjin, brabta ma' dawn il-kumpaniji li huma qegħdin ehm, jitħallsu ammonti kbar ħafna għal dawn il-mediċini u nifhem anke l-oriġini tal-argumenti tiegħek li dan għandu impatt fil-ġlieda fuq il-ġlieda kontra l-mart. Ma nixtieq nkun naf jiena inti xa tissuġġerixxi illi l-ġnus maqud għandhom jagħmlu fit-tmiem ta' din il-ġnieda fil-laqgħa ta' livell oli rabta ma' daw il-problemi li semmejt inti. Għandek il-mikrofonu? Eh, gracias eh, por su pregunta. Creo que ya he dicho en mi intervención. Grazzi, naħseb li diġa qed illi l-Unjoni Ewropea u il-mexxejja kbar iridu jieħdu impenn illi dan in-negozju tal-privattivi jintemm u jridu jippermettu li jkun hemm mediċina aċċessibbli għal kulħadd bi prezzijiet tajba. Grazie, Signora Petir, grazzi ħafna ċer din is-sena. Eh, timmarka 25 sena minn mindu kellna l-ewwel provi xjentifiċi, trattament, diagnosi dawn huma importanti ma u aktar importanti li jkollna edukazzjoni u prevenzjoni. U importanti li jkollna eh, tfal li jaġixxu b'mod eh, responsabbli. Għanna ninvestu f'dan imġiba responsabli naħseb illi aktar importanti l-lum il-ġurnata minħabba tendenzi perikolużi ħafna li juru illi għandek ħafna zazah bejn l-10 u 19 il-sena li timirdu b'din il-marda. U minn dawk il- illi mardu għandek 30 miljon li mietu għandek esperti internazzjonali qed jgħidu illi jekk design fil-mija ta' daw li jiġu infettati jekk huma jingħataw dijanjożijiet kmini bizzejiet neliminaw il-marda sal-2030. Huwa importanti li aħna nifokaw fuq l-aktar fqar, l-aktar vulnerabli. Għandek miljoni ta' nies li m'għandhomx xeċessa trattament u l-maġġoranza l-qasbis ikunu jafu li huma mardu. Skont l-istimi li għandna il-żona ta' Sub-Sahara, hemmhekk għandek 26 miljun persuna li għandhom il-marda tal-HIV AIDS ħaġa importanti ħafna l dik li hija trattament u t-testjar dak isir mill- komunitajiet reliġjużi għandek il-Karitas li huwa minn ta' qudiem għal dik li hija l-kura ta' dawn il-morda. Um, xarrejn ilu dawn l-organizzazzjonijiet reliġjużi u l-Karitas ippubblikaw linji gwida sa l-2020. Il-numru ta' dawk it eh, tfal li mardu qed jonqos imma għandek 70% eh, illi inataw ċertu ta' nisa ehm, li kunu għadin jistennaw tarbija li inataw trattament biex ma jaddix il-marda għant il-trabi għandek 2.6 miljon persuna tfal li huma affettati. U importanti illi daw l organizzazzjoni li semmejt jaħdmu fl-imkien ma l-espert internazzjonali biex neliminaw din il-marda. Grazie ħafna. Grazzi ħafna. Hemm diskriminazzjoni vera u propja fuq dawn il-persuni li huma milquta mill-HIV AIDS fil-ħajja tagħhom fuq post posta xogħol anki fil-ħajja privata u da kollu iwassal għal konsekwenzi serji ħafna anki ukoll fuq il livell personali u psikoloġiku Għanna bżon li konna tarif fuq l-HIV u l-AIDS u dan it-tarif għanna bżon, il-soċieta għanda bżon tkun taf xet jiġri u riskju ewlieni għal dak li u meta tinxteret din il-marda għandha xtaqsam ma' diskriminazzjoni għandna bżonn niġġieldu naħdmu favur il-prevenzjoni da kollu għandu xtaqsam ukoll ma' drittijiet tal-bniedem l-iktar għanna bżon illi ma, ma jkonniex diskriminazzjoni kontra l-ommijiet fl-Ewropa kien hemm sħiħa ta' persuni illi ġew infettati mill-HIV ħafna minnhom mietu fl-Ewropa fuq livell nazzjonali fuq livell lokali għandna bżonn niċildu, għandna bżonn ninvestu kontra din il-marda, għandna bżonn illi jkun hemm iktar prevenzjoni u jkun hemm programmi illi ovvjament għandhom bżonn jipprevedu wkoll li nappoġġaw iktar il-pajjiżi terzi. Grazie, Presidente. Onorevole Bilbao, grazie President. Li nipromovu l-appoċ tal-Unjoni Ewropea għall-anijiet tal-Nazzjoni Uniti sabiex neliminaw il-AIDS sal-2030, naħseb li għalija hija raġuni tajba ħafna u emozjonani għaliex fis-snin 80 f-fermeo fil-villaġġ fej twelitiena din il-marda mietet eh, atlet ħafna nies li jina kienu parti minn ħajti, kienu familjari tiegħi. Atlet ħafna nies illi Eh, kienu skoprew id drogi u mbagħad eh, mardu b'din il-marda U eh, kifet ngħid mitu ħafna nies f'dan l-istess raħal. Kien hemm ukoll iżda mbagħad rivoluzzjoni min-naħa tan-nisa min-naħa tal-ommijiet. kien hemm talba l-istituzzjonijiet biex jagħmlu iżjed u fl-aħħar kien hemm ir-rebħa min-naħa tal-poplu. Jiena nixtieq illi dana ikun hemm l-istess storja ta' suċċess f'dawk il-ħafna rħula oħra madwar id-dinja illi għandhom bżonn ukoll għaddu minn din ir-rebħa. Illum lejt edha f'din edha f'zonijiet fejn hemm il-faqar fejn hemm id-disugwaljanza ġeneralment taffetwa lin-nisa u din hija bomba illi waqt tisplodi f'dak li għanna nsejħu it-tielet dinja imma anka fl-Ewropa tal-Vant. Eja ma nħallux id bomba tisplodi, eja ma nħallux illi il-fundamentalizmu tagħmel bsatin fir-roti f'din il-laqa għolja, sabiex bekk jirnexxinna illi fl-2030 għalmenu 90% ta' dawk li huma morda jkun jafu li huma morda, li għalmenu 90% ta' dawk li huma morda jingħatalhom trattament u li 90% tagħhom ma ifiqu minn din il-marda. Għalek nitlob li kunem liġijiet adattati li ma jkunx hemm aċċess diffiċli għal-mediċina li kunem leħen iżjed sot għan-nisa u li namlu l-aħħar sforz sabiex nilħu dan lan illi laqastantu għal-bot minn il-ħuħ. Grazzi ma mid-derek hemm problema bi traduzzjoni fil-Franċiż u xi kollegi ma femmux. Ġifieri irridu nindirizzaw din il-biċċa xogħol. Ma tistax tirrepeti l-diskors? Però jiena nitlob lis servizzi tagħna biex din il-problema tiġi solvuta. Kollox tajjeb? Solvuta. Dik Sur polċak jekk jogħġbok? Grazzi ħafna. Jiena nixtieq nisħaq fuq il-prevenzjoni. Id-dikirazzjoni tal komissjoni napprezza ħafna, napprezza ħafna, jiena nixtieq ngħid illi nagħti valur kbir lill rwol tal-Unjoni Ewropea f'dan il-qasam. Ħafna mill nofsons mill-kontributi finanzjarja għal fond globali kontra eh, din il-marda u martiħor pal tuberkulozi jiġu propju mill-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea. U naħseb li din hija xi ħaġa li għandna nfaħruha. Jiena fl-opinjoni tiegħi naħseb li dan juri. Anka l-iżvilupp li saru fil-qasam tal-mediċini fil-tmeninijiet din kienet marda li toqtlok. Illum il-ġurnata jirnexxi l-ek ċerta punt tillimita. Però xorta ħafna hija marda li ħafna minna żgur ma jixtiqux li ikollhom. Fil-Ewropa tal-Vant, sfortunatament għandek ħafna nies li m'għadhomx jibżaw. 120.000 infezzjonijiet ġodda huma ħafna. Lan tal-2030 biex neredikaw din il-marda hija xi ħaġa ambizjuża ħafna u jekk nibqgħu sejrin kif għandna sejrin maħniex ħanaslu. Inna naħseb li għandna nżidu investiment fil-riċerka. Nisħu aktar fuq il-prevenzjoni kif qalu ħafna qabli. Sfortunatament ir-Repubblika Ċeka wkoll ma tantx sejra tajjeb. Aħna naqqasna ħafna mill-iskemi ta' prevenzjoni missa qed ikollna l-problema li ġejja lura għandna għandna infezzjonijiet ġodda qed jiżdiedu bħala numru minn aħna bdejna niġbru l-istatistika. So, Għalek, u importanti ħafna li nerġaw najdu li l-Unjoni Ewropea m'għandix tifoka biss fil-ġlieda, manka ma tħallix barra r-riċerka. U tejn li dawk il-pajjiżi illi huma pajjiżi għandhom ħafna ehm, faqar u ma jistgħux jipprovdu l-mediċini b'xejn il minna tibati. Grazzi ħafna, il-kellim li jmiss. Kristal, jekk jogħġbok, grazzi ħafna. Li qalu li li għandi eh, minuta u nofs. Mela, ek kif qed nitkellem, nixtieq ngħid li matul din il-minuta u nofs għandek tlet persuni li ħajmutu. Għandek uh, persuna tmut bej u ieħor 50 sekondi u infezzjonijiet ġodda u żewġ miljuni eh, jiżdidu mal-lista infezzjonijiet ġodda kull sena. Fortunatament għandna storja tajba wara dan kollu li aħna naqblu illi nagħmlu xi ħaġa l-eradikazzjoni ta' din l-epidemija qabel l-2030. Aħna nafu mill-MDGs tal-2015 li dawn il-anijiet jaħdmu għax jaqduna flimkien fil-din il-ġlieda, però hija ħaġa allarmanti taqra r-rapport tal-ġnus maquda u tara li aħna jekk ħankomplu nagħmlu l-affarijiet il-miżuri li għanna bħalissa nibqgħu sejrin kif aħna sejrin, ħajkollok aktar infezzjoni. Ġifieri fi klim ieħor għandna bżonn azzjoni aktar b'saħħitha, għandna bżonn aktar eh, flus, aċċess aħjar għal eh, trattament u mediċina, però il-mediċina waħedha mhijiex biżejjed illa għaliex għal ħafna minn dawk illi jingħataw it-trattament dal-qas jaħdem il għaliex eh, u ma jkunu tibatu minn affarijiet oħra. Ġifiri, irrid ikollok anke ħafna informazzjoni. Qed nara li l-Kummissjoni issa taqbel mal-fatt li għanna nifuka aktar fuq din il-marda fuq l-agenda u jina dinja ħaġa li tferraħni ħafna. Dekwen pan prezzera pan komisar. Odro kurveti sit devet. Onorevoli Anna, jek joġbok. Grazie ħafna. Bejn l-2009 u l-2014 numru ta' tfal illi mardu b'din il-marda żdied fil 45%. Il-numru ta' nisa stiet b'33%. Ġifiri, meta tara din l-istatistika, qed naraw li din hija sfida kbira ħafna l-ġlida tagħna kontra l-HIV AIDS. Imma fil-pajjiżi li għandhom l-ikbar problema b'din il-marda ġifiri pajjiżi prinċipalment Afrikani, emmek it-tfal illi kollom ommom marida huma jinataw ċertu trattament f'nofs il-każijiet biss. Għalhekk huwa obbligu morali tagħna illi aħna nħarsu il-ħajja ta' tarbija li l-qasada twildet għandek fondazzjoni bħal per eżempju ta' Elizabeth u fondazzjoni toħrajn li qed jaħdmu ħafna favur daw in-nisa li huma morda u tfal tagħhom. L-abort huwa konsidrat bħala um, mod ta' kif inti ma timraċ. Dak però mhuwiex aċċettabbli. Għalhekk għajnuna għal dawn in-nisa, mod partikolari anka għat-tfal, hija xi ħaġa estrament importanti. Aħna naħsbu illi it-trabi meta jitwildu matul l-ewwel ftit ġimgħat tagħhom inti tista' tfejjaqhom jew tibda tagħtihom it-trattament. Fil-ġlieda kontra l-HIV AIDS, Il-prevenzjoni u anka responsabilità tal-familja huma aktar importanti mill-abort u miżuri oħrajn. Grazzi ħafna, jiena nixtieq nirringrazzja lill kummissjoni għal dak li hija tagħmel rabta mal-prevenzjoni tal-marda sar ħafna f'dan il-qasam fl-Unjoni Ewropea aħna f'dan il-kontinent l-aħjar mediċina, għandna teknoloġija avvantata nafu xena nagħmlu biex niġillu kontra din il-marda. Sfortunatament l-istatistika turi illi l-akbar ehm, statistika tikkonċerna l-iktar statistika li eh, tinkwetani hija eh, brabta mażaza, qed nitkellem jiena dwar pajjiżi l-Latvja għandek infezzjonijiet ġodda l-ola statistika edha eh, fejn għanna l-kategorija ta' zazax minħabba anka drogi, użu ta' drogi u sustanzi illiċiti dan wassal għal aktar riskju li wieħed jimbrat. Bis-saħħa tal-appoġġ ta' WHO kien hemm um, aċċess aħjar trattament f'pajjiżi Però sfortunatament ċentri ta' prevenzjoni u dawn il-miżuri ta' prevenzjoni mhumiex għad dispożizzjoni ta' kulħadd għax għandek nies li jgħixu f'żoni rurali. F'pajjiżi u f'pajjiżi fil-viċinat is-sitwazzjoni hija aħjar meta tqabbel ma' snin design. Ħafna minn dawk illi għandhom il-marda jinsabu fil-Sub-Saharan Africa. Dan ifisser li aħna rridu anka nikkonsidraw il- ċertu organizzazzjonijiet, komunitajiet eh, reliġjużi f'dawn il-pajjiżi li jippromovu ċertu relazzjonijiet sesswali. Mela ngħaddu issa għal proċedura catch DI. Hemm erba' kollegi. Grazzi ħafna. Jiena wkoll eh, nixtieq eh, nilqa' lill-Kummissjoni f'din il-Kamra xogħol tagħhom huwa importanti u anke li huma jaħdmu flimkien mal-ġnus maquda l-aktar illa għaliex il-laqgħa ta' livellu li riesqa sar ħafna brabta ma' dan fis-snin li għaddew pro għandek ħafna nies madwar id-dinja kollha illi qed ikollhom jgħixu f'din il-marda 14 miljun persuna ġew affettwata affettwati. 16 miljun minn tal-inqas qed jgħixu b'din il-marda bħala konsegwenza ta' um, trattamenti antivirali wara xi testjar li sar. Jiena nixtieq ngħid illi f'pajjiżi kellna ehm, l-ola ehm, infezzjonijiet ġodda ehm, matul l-aħħar ħames snin għandek di problema serja ħafna fl-Irlanda, għandek nies li xaktar xed ġorru din il-marda, ġveri għandna ħafna x'namlu fil-frontieri tagħna tal-Unjoni Ewropea anka bħala appoġġ li nistgħu nagħtu lil ġnus maquda. Nixtieq ringrazzjak President. Għadni ngħidu illi dinja marda illi laqt ġenerazzjoni sħiħa u l-ewwel eh, każijiet ġew identifikati 30 sena ilu. Mbagħad saret sfida madwar id-dinja kollha kemm mi. U għalhekk minn dawn l-40 minn dawn is-60 miljuni li jgħixu bil-AIDS nofshom biss għandhom aċċess għat trattament u għalhekk għandna bżonn definizzjoni jiet li jkunu ambizjużi ħafna fuq medda qasira ta' żmien illi jikkonsidraw ukoll programmi ta' prevenzjoni biex innaqsu numru ta' nies ġew infettati, ukoll iktar programmi ta' saħħa u politiki soċjali biex neliminaw id-diskriminazzjoni li għandhom xaqsmu mal din identifikazzjoni tal-morda. U għalhekk fil-laqa Ola f'New York għam bżonn li nieħdu deċiżjonijiet li jkunu koraġużi ħafna għax ovvjament il- l-erda ta' din l marda jtiddependi mill-programmi ambizjużi li konna biex hekk nkunu nistgħu nilħu l-għanijiet tagħna bl-adozzjoni ta' l-aġenda ta' ġus mawda biex nerdu din l-epidemija minn issa sal-2030. Ma da jiġri hemm bżonn l-istrumenti li għandna f'idejna ikunu ikunu iktar jisufruwixxu minnhom igawdu minnhom ukoll il-nies li qegħdin fil-pajjiżi foqra. Ċer, Aħna kuntenti li għedin naraw li sassir din l-laqa tal-ġnus maquda għal dik li għal-ġlieda kontra l-HIV AIDS ħassir dal-waqt fit ta' din il-ġimgħa ġewwa New York riċerka li ċsaret riċenti dwar din il-marda. Attinkwetana għaliex għandek 36 miljon persuna li qed jgħixu b'dan il-marda. Issa, għandek 16 miljun minn dawn jinsabu fl-Afrika. mill-2000 u lawn kellek ħafna tibdil għal dik li huwa l-finanzjament, però għandek ħafna miljuni kbar ta' nies li tibatu minn din il-marda madwar id-dinja. Għalhekk huwa importanti li aħna nkomplu naħdmu u importanti li jkollok aktar finanzjament għal riċerka u rridu niggarantixxu illi il-mediċini jkunu għad dispożizzjoni anka ta' dawn in-nies f'qar fl-Afrika. Anka nisħu fuq il-prevenzjoni u li jkun hemm aktar informazzjoni. Grazzi ħafna. osobnom primjeru Grazzi. Jena, nishtiq naqsam ma'kom eżempju mill-esperjenza personali tiegħi mm, joħodna lura snin design li inti issaħħaħ il-kuxjenza u l-arfin huwa importanti ħafna. Dawk li għandhom infezzjoni ta' hiv AIDS jistaw jisiru problema. Illa lix, umma kollom eh, tfal, eh, morru l-iskola għandhom eh, l-marra per eżempju li trid tħattet mal-ġirien, qed nirreferi għas snin design jena u fil laċi żgħir. Jiena nixtieq nisħaq fuq l-edukazzjoni u l-prevenzjoni. Dawn aħna rridu ninvestu aktar fihom. L-Unjoni Ewropea għandha tkun minn ta' quddiem u tibqa tkun minn ta' quddiem. Rridu nsaħħu l-kuxjenza, nitkellmu dwar dan fil-pubbliku u permezz ta' investiment fil-prevenzjoni u l-edukazzjoni li nistgħu eh, waslu tmiem ta' din il-marda. Il-Kummissjoni jekk jogħġbok Onorevoli membri tal-Parlament, grazzi ħafna. Ħafna minnkom semmejtu ħafna punti importanti ħafna fuq l-identifikazzjoni tal-marda, trattamenti, l-politiki, fuq id-droga, dimensjoni soċjali kif ukoll sfruttament sesswali, l-aċċess għat trattament, kwistjonijiet ta' privattivi, ta' prezzijiet, fissar ta' prezzijiet il ġlieda kontra diskriminazzjoni l-edukazzjoni tal preservattivi, kif ukoll it-trattament u fuq il-fatt illi jkun hemm trattament li jista' jkollu aċċedi minnu kulħadd. Dan affarijiet ma kollha importanti, grazzi ħafna, grazzi tal kontribuzzjonijiet tagħkom huwa minnu il-ġida kontra l-HIV għada Minkejja il-progress li minna daw l-aħħar deċenji huwa ċar ukoll illi għandna bżonn suċess suċċess flimkien għax l-HIV eh, tolqot il-pajjiżi kollha u mhux kol, mux il-pajjiżi kollha jistgħu eh, jiffaċċjawha b'mod simili. U għalhekk għandna bżonn ta' azzjoni kollettiva, solidarjetà, favur dawk li ma vulnerabbli li jgħixu fostna u dawk fil-pajjiżi illi ma jistawx jaffordjaw assikurazzjoni fuq is-saħħa għalhekk aħna se nkomplu bħala Kommissjoni nappoġġaw il-ġlieda fl-Unjoni Ewropea madwar id-dinja kollha u nużaw l-istrumenti kollha għad dispożizzjoni tagħna. Jiena fiduċjuż illi l-laqa tal-livell li tal-ġnus maquda se twassal messaġġ b'saħħtu u maqut minnaħa tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Domnule Komissar, kwa ċasta dezbat. Grazzi ħafna, Komissarju.